idejat tagħna li nistgħu ngħadduhom lilkom ħalli jkollna sistema aktar ġusta għal kulħad. Grazie ħafna. Muchas gracias, señor Casa. Este debate lo cerramos. Grazie ħafna sur Casa u dan il id su. Issa diskuta dan il-sujġet għadha fi 11 nofs ngħaddu issa l-għajnuna ta' emerġenza. U ngħaddu l-ewwel tal-Kummissarju, il sinjura Damanat. Che si incorpora rapidamente a su sitio. Thank you, Mr. Chairman. The Commission is deeply concerned by... Il-Kommissjoni hija mħasba ħafna fuq il-sitwazzjoni f'Haiti tal-kolera li dejjem qed sejra lura. Il-każijiet qegħdin jiżdiedu kuljum. Il-numru ta' nies li qegħdin jiġu ammessi fl-istarijiet huma iktar minn 20,000 issa fl-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet propju. Iktar minn 1100 ruħ tiġa mietu. Huwa maħsub però li dawn iċ-ċifri fil-fata qas riflettu r-realtà. Irrati hija għolja ħafna u jidher li n-nies waslu fiċ-ċentri tas-saħħa tard wisq. Il-trattament tal-kolera huwa sempliċi imma importanti li jsir f'waqtu. Il-trattament tal-pazjenti tal kolera u koll jirrikjedi eh, rizorsi umani tajbin, pero issa f'dawn rizorsi umani fil-ħajti huma eh, limitati ħafna minn kajja lajnuna li qegħdin jirċievu. Għalhekk issa il-tobba mek qegħdin jitolbu sabiex il- it-tobba li hemm f'Ħajti jżidu l-isforzi tagħhom għax l-epidemija qiegħda tinfirad brata allarmanti fil-kapitali Port-au-Prince u ċertu karreja wkoll bħalma huma il-sit du Soleil qegħdin qegħdin ibatu ħafna minn dan il- minn din il-kolera, il-fisċa tal-kolera, bżon aċċess ilma nadif irridu ikun hemm ukoll monitoraġġ ta' is-sorveljanza biex jaraw kif qiegħda tevolvi u tinxtiret il-majda. Hemm bżonn ukoll ta' preżenza ta' nazzjonali ġikun għajnu ikun hemm l-esperti, jkun hemm il-fondi ta' 12 miljun euro sabiex nappoġġaw in-nies preżenti f'Haiti. Il-mekanizmi wkoll tal-protezzjoni ċivili ġiet attivata permezz taċ ċentru tal kummissjoni Ewropea u tiġa konfinanzjat trasport ta' għajnuna li natat minn Franza. Il-tim ta' appoġġ u protezzjoni ċivili mamul minn esperti ħajintbat ukoll kol din il-ġimgħa. Esperti miċ-ċentri Ewropej tal-kontroll tal-Mart batu minn DG Sanko biex jaraw blaħjar mod kif jista' jkun hemm sorveljanza f'Ħajti u qegħdin ikkonsidraw aktar kooperazzjoni għajnuna. Wara l-inċidenti riċenti wara li kien hemm dal-aħħar f'Porto Prince u postijiet oħrajn f'Ħajti, Għadin nara aħna kif nistaw naħdmu fl-imkien mal-aġenziji tal-ġus maquda speċjalment qabel eh, eh, l-elezzjoni presidenzjali ta' 28 ta' novembru. Kommissjoni kienet f'kuntatt ma' l-Undersecretary General Bani Semos u aħna għadin nappoġġaw hawnhekk li insaħħu il- lajnuna emmek u li jindbatu ħaddima internazzjonali u nazzjonali u koll sabiex nejnu situazzjoni emmek. Meta wieħed is situazzjoni kif sejra dejjem lura hemm bżonn ta' aktar kontributi urġenti wkoll sabiex naċċertaw li jkun hemm sanitazzjoni tajba, il-manadif u loġistika wkoll. Hemm bżonn li jkun hemm esperti tas-sanità, sodot, pinnoli, il-manadif, eccetera il-Kommissjon, il-Kommissjon jaf kontat ma l-Istati membri kif ukoll ma presidenza Belġjana biex naraw kif nistgħu ngħinu l-Ħajti f'dawn il-momenti diffiċili. L-isforzi tal-ħaddiema tal lajnuna ta' nazzjonali biex jippruvaw jilħu l-sfidi, jifaċċaw l-sfidi preżenti u ma ta' minn ifaħħarhom imma l-kriżi tanti kbira li hemm bżonn dejjem iktar rizorsi u u għalhekk issa qegħdin naħdmu aħna bizħiħ biex nżidu il-respons ta' emerġenza tagħna flimkien mal-imsieħba tagħna. Pero ċertament li hemm ehm, żmien diffiċli qudiemna minħabba s-sitwazzjoni illi dejjem sejra lura u deterjera. Hemm importanti ħafna li ngħinu n-nies ta' Ħajti u għalhekk qegħdin nitlobkom jiena sabiex tagħmlu l-almu tagħkom sabiex inżidu l-għajnuna jattirata mill-Istati Membri sabiex nevitaw diżastru umanitarju kbir. Grazzi, Signora Kommissarju, ngħaddu issa għal gruppi politiċi u għal grupp ta' il-Partit eh, Popolari għanna il-Sinjura Stifler Nuta u Nofs. Euh, merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, Sur President, kollegi, Signora Damanaki. L-epidemija tal-kolera rajna li diġa ħalli tilfuħajitom iktar minn 1200 persuna. Anki jekk hemm ħafna NGOs li qed jaħdmu fajti qed naraw li l-sitwazzjoni tmur allar ta' kuljum. Naħsbu li si tolqot xi 4000 persuna. Il-12 miljun euro tal-Kummissjoni hija ħaġa tajba li se nibatu għamlhom imma hemm bżonn li nejnu wkoll biex nieħdu ċertu tamir biex inkunu nistgħu wkoll insaffaw l-ilman din hija l-unika mod biex innaqsu il-numru ta' nis li qed imutu b'din il-marda. Hemm bżonn li nassiguraw lill popolazzjoni li eh, biex inserħulhom ftit moħħhom, hemm bżonn infurmawhom, ngħidulhom kif jistgħu jevitawha, huma ma tantx jafu fuq dwara iktar u iktar għax dan huwa żmien ta' elezzjonijiet f'dan il-pajjiż. Għal darbora qed naraw b'din il-kriżi li l-awtoritajiet ta' dan il-pajjiż pajjiż ta' Ħajiti mhumiex kapaċi li jiffaċċjaw kriżi bħal ta' dan it-tip. Il-pajjiż il minn dejjem ilu eh, għaddej minn ċertu sofferenza rajna t terremot din is-sena. Rajna li kien hemm eh, il-rida politika li jerġa' jimbena mill-ġdid dan il-pajjiż kemm ħafna nies li wedu kolli jibatu l-għajnuna imma issa qed naraw li l-Kummissjoni Ewropea għandha tkun verament il-mutur fil-bini mill-ġdid ta' dan il-pajjiż li għaddej minn dan il-kajos. Grazzi. Socialista ġi e demokrata. Grazzi signora Sifler issa fis soċjalisti is-signora Kretu al minuto De această data promptit. Comisariu, President. Jiena Napprezza ħafna l-mod kif l-Unjoni Ewropea reaġiet taqseb għal dan id-diżastru ma rridu nkomplu bl-isforzi tagħna sabiex fl-aħħar ikun hemm stat illi jaħdem għax bħalissa tat-tip ta' pajjiż dal-istat ma jeżistix. Qed naraw li mhux qegħdin jittellaw il-kampijiet, l-ilma laqas mu qegħdin jiġi trattat biex ikun nadif, eluf ta' nies qed imutu. Għandna bżonn ta' strutturi li jgħinu wkoll il-foqra. Ħafna nies jgħixu binqas minn żewġ dollari kuljum u fil-kampijiet ta' refuġjati qegħdin. Dan ovvjament iżid il-livell ta' riskju. U naħseb li hemm bżonn ta' awtorità wkoll li tista' taċċerta illi n-nies jirċivu lajnuna minnaħa tal-ġnus maquda ma bħalissa għazna ma jista' jsir. Aħna qegħdin naraw il-sitwazzjoni ma nistgħux inkomplu nkax krubija iżjed. Grazzi ħafna sa l-alde għandna għal-minuta is-sur Gorens. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Ovvjament, hemm ħafna iktar fatturi li favorixxu li tindinfirex il-kolera, ovvjament, eh, din mhix risposta, ma wieħed jista' jifhem għaliex ġara hekk. X'risposta se nagħtu għal din il-problema kbira fl-immedjat hemm bżonn li kif jgħiduna l-NGOs hemm bżonn l net nagħmlu jkun hemm ċertu eh, istruzzjoni dwar l ġieni u naraw ukoll kif insaffu l-ilma. Dan il-pajjiż irrit jerġa' jinbena mill-ġdid speċjalment wara ġifiri dak kollu li ġara terremot. Ma pajjiż bla infrastruttura u hemm bżonn naraw li nibnuha kemm dik fuq livell individwali kif ukoll kollettiva. Tmin xhur wara li kien hemm il-konferenza ta' New York dwar il-bini mill-ġdid ta' Haiti, ma nistgħux inġibu iktar skużi li m'għandniex fondi biex ngħinu dan il-pajjiż. Aħna nafu li il-fazi umanitarja għanda se tkompli għal ħafna xhur li ġejjin. Irridu wkoll natu d-bezbiza min ijet kaxkar saħi fuq dan kollu, grazzi. Grazzi ħafna sa' minuta u nafs il-Sinjura Keller għal-ħodor. Grazzi. Fajti għedin naraw wieħed mill-ikbar operazzjonijiet umanitarji ta' daw l-aħħar irridu naċċertaw li ma niċċelfux il-gwerra kontra din il-katastrofi, irridu naċċertaw li l-ħaj eh, nista' ħajti kun nistgħu jkollhom futur. Falliment ikun ukoll qed jimmina l-kapaċità tal-komunità eh, internazzjonali sabiex tkun tista' tagħmel missjoni komuni konġunta. Irrit ikun hemm flus biżejjed però biex dan ikun jista' jsiru għalhekk jiena kuntenta li l-Kummissjoni qed tgħid li ħajkun hemm 12 miljun eh, oħra fil-ġlieda kontra il-kolera. Irridu naċċertaw li dawn il-flus jaslu malar kemm jista' jkunu jaslu fl-imkien u mhux eh, sparpaljati. Irridu naċċertaw ukoll li ma nitraskurawx l-isforzi Eh, biex nindirizzaw il tiġrif li kien sar mit-terremot għax nkella għal nippruvaw niġġieldu il-Mart. Il-flus illi ġew mweda jdu nkunu nafu jekk waslux u jekk intużawx imbagħad ukoll jridu naħsbu jekk kux se jkun possibbli li l-azzjonijiet jiġu posposti. Il- ħajti ma daħlet fil-kodba tal-istoria, għalhekk issa f'dan il-moment daqshekk diffiċli ħat tħol fil-kodba tal-istoria bħala punta tluq ta' futur aħjar għannis ta' ħajti u nittama li jakiva il-konem imsemmi wkoll koll l-Unjoni Ewropea keller rwol importanti f'dan kollha. Grazzi ħafna sur Keller, Signora Keller, issa għalli sijar għal-minuta is-sur Nicholson. Grazzi ħafna, President xarajn ilu jina kont il-ko-president ta' delegazzjoni ta' l-ACP Heading. U dina kienet importanti ħafna li li għalija li xem rajt ħafna nies dedikati li qegħdin eh, jgħinu lil-nies ta' Ħajti u n-nies ta' Ħajti huma nies kburin u din hija ħaġa jridu nirrikonoxxuha. Il-President u Prim-Ministru għallunna kemm kienu kem kellhom xorti tajba li kellhom sanita tajba ma kellom xmart u sfortunatament issa dana madux il-każ. Il-kolera mhix xi ħaġa diffiċli biex ehm, wieħed jikkura, ma wieħed irid jara l kundizzjonijiet li hemm hemmhekk u s-servizzi ta' s-saxħa jiddispjaċini najt li l-ħajti mandiċ servizzi ta' s-saxħa u ma' għedin jiddependu minn Red Cross tal-Ren Unit minn lajnuna l qattat l-Unjoni Ewropea organizzazzjoni id-dini oħrajn. U fuq elezzjonijiet eħele, ħajti mandiġ bżon elezzjoni bħalissa, pero qabel ma konna president u prem-ministru li kapaċi jmexxuhom mhux ħajkollhom ċans jimxu l-qudiem u nittama' Jena, u nishtiq najt għara proset lil eh, nis kuraġusi tal-uffiċċju tal-Kommissjoni li qegħdin hemmhekk u jżommu il prezenza Ewropea f'Port of France u vera qegħdin jagħmlu biċċa xogħol tajba. Grazzi su Nikilsen issa għal għaxxalluk. Għal-minu ta' nos, il-Sinjura Verxa. President, je voudrais d'abord. ħafna, Sur President, l għennet nishtiq ringrazzja il-kollegi, speċjalment il-konferenza tal-President tal-li accettaw li namlu dibattitu fuq dan il-sujġet ta' Haiti kienet urġenza. Fjannar li għadda wara terremot, il-Komitat Nazjonali verament naqdet biex tejn il-Haiti. Madana kollu il-wedit u lajnuna mux tal-li ma waslux imma jisom għatma kienu. L-Unjoni Ewropea Ewropea wedet em, li tibat iktar minn min biljun ta' euro minn l-ulju ta' li għadda l-NGOs, specialment Medicine Sans Frontières, għalulna li l-affarijiet li mumiex edin tajb specialment imħabba ċertu problemi ta' mart possibli. Għalek, issa li faqqet il-kolera xiex medimx ħaġa li għanda t-sorprendina din. E, Situazzjoni hija verament tal-bizza. Nafu kem mietu e, nis u l specialisti qed jedunna li wieħed jista' mizuri relativament relattivament sempliċi biex jevita li jieħu l-kolera, imma nafu kemm huma problemi ta' iġeni u problemi sanitarji. Ovvjament li kunem eh, il-livellijiet, kif tis jistaw in-nies ta' dan il-pajjiż jibqgħu jafdaw l-komunità eh, internazzjonali għalhekk. Irrid insaqsik, sinjura, l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea mhux biss dik umanitarja, x'sar minna? Ma taħsibx li kieku waslet qabel konna nevitaw traċedja oħra? Għaliex għal darbohra l-konferenzi internazzjonali ma jżommux ma kelmithom? fuq il- il-President Laval il-fat li tiġi mibdula il-munita u l-elezzjonijiet u għet rrit jara eżattament fil-flima kondizjoniet għet jisijiet nidu dawn il elezzjonijiet Grazzi. Issa inkomplu għal kellima l-oħra, inkomplu mis-Sinjura Ronzulli. Grazzi ħafna, President Anki jekk kienem ħafna appelli dwar il-problem li setaw jinqala wara terremot ta' jannar f'dan il-pajjiż eh, fi Ħajiti, minn dak li qed naraw isu da li din il-gżira ġiet abbandonata kompletament mill-komunità eh, internazzjonali. Il-bini mill-ġdid, naraw il-kolera, il verament il-pajjiż li mhux mhux kulħadd eh, ma tantx nafuh anki il- il-nis tal-ġnus maquda li edin jipruvaw jaħdmu jgħatu lajnuna nisa e, u tfal forsi jilħu dawn iċ-ċentri fejn hemm in-nis tal-ġnus maquda. Imma hemm il-biża anki għal min qiegħed jagħti lajnuna hemm ħafna tensjoni il-problemi e, li rajna il- il-bini mwaqqaf, imġarra f'janaraw dan li baqa mit-terremot fit-toroq. Et naraw u kol li il-numru ta' nisimutu jikber ta' kull jum, l-vitmi et naraw li sissa waslu sa' 1300, 2000 oħra li qed jieħdu kura, imma ovvjament hemm ir-riskju li tkompli tinfirex il-marda x'qed tagħmel il-komunità internazzjonali hemm bżonn insibu soluzzjoni minnu fih għax inkella kull min jieħu din il-marda se jibqalna fuq il-kuxjenza tagħna. Grazzi. Is-Sinjur Cashman. Grazzi ħafna, President. Sinjura Georgieva, nixtieq nifraħlek għal xol ta' koordiment verament effettit li jinti għammilt u anki eh, il-diskussjoni l-qed mal baronessa Amos fil-ġnus ma'uda. Issa nitilqu ftit mill-kritika u naħdmu. Jiena nappella l membri kollha ta' dan il-Parlament hemm bżonn verament narawx se nagħmlu biex ngħinu mhux biss natuna għajnuna finanzjara, ma lajnuna li hemm bżonn per eżempju Spanja, l-Irlanda, l-Italja, Franza, l-Awstrija, l-Ungarija, verament e, e, enow dawn il-pajjiżi għalhekk aħna għat waħda minna rridu nikkuntattjaw il-gvernijiet tagħna u biex niżguraw jekk lajna ux x'qed tasal jew le u jekk le naraw namlu biex din lajnuna għajnuna tasal. Nixtieq ukoll nefraħlek għal fatt li inti sibt kol 12 miljun ta' euro oħra rajna li l-traġedja kbira kien il-terremot immissa dak li għaddej minn jgħal l-kolera ovvjament. Grazzi ħafna issa eh, Sur Rinaldi. Grazzi ħafna, President, kollegi, Sinjura. L-ewwel rajna dak it-terremot kien l-epiċentru li jolqod dan il-pajjiż verament li kien fost l-ifqar fid-dinja. Issa il-marda tal-kolera qed naraw eh, li qed imutu n-nies bil gżus Huwa paradoss isek jiġifieri minn tant moħrija u tant sofferenza taddi għal ċertu sofferenza oħra qed naraw ukoll min qed imexxi bejnietu hemm il-burokrazija, hemm kultura tal-amministrativa verament fjakka u ħafna drabi min qed imexxi ma jkunx kapaċi jirċievi l-għajnuna. Il-koordinament ta' din l-għajnuna mhix tajba u min jisofri minn dan kollu. In-nies, il-popolazzjoni jidher ċar li meta n-nies marru jiexu fil-kampijiet ovvja kien dan se jkun eh, jagħtilok għal mart u l-marda faqqet fl-opinjoni tiegħi f'Ħajiti mhux biss għandna bżonn li nagħtu spin tal-qudiem imma anki fuq livell ta' politika internazzjonali hemm bżonn aħna nkomplu nħarsu dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Din hija traċedja President li hemm bżonn nitkellmu fuqha meta rajna li t-terremot kien hemm l-internazzjoni il-komunità internazzjoni marret kien hemm il-helikopters li ħadu li marru marru jgħinu imma f'daqqa waħda dawn sparixxew telqu kollha u il-bini mġarraf għadu jimblokka it-toroq il-Kummissarju Giorgieva ila tipprova tara tikkoordina x-xogħol imma għaliex daw in-nies kollha anki l-President Clinton li mar eh, eh, eh, jagħti daqqatajn f'jannar u mbagħad telqu ma reġgħux lura. Meta forsi se jmislinna li anki l-Unjoni Ewropea jgħidulna nitilqu minn hemm imma bżonn li l-Komunità Internazzjonali verament tkun effettiva nitilqu mill-politika u naraw li mm, fil-kapitali jittidħol fit iktar serjeta. Grazie. ħafna. Nirringrazzjak, Signora Komissarju, għal dan il-rapport fuq il-situazzjoni attwali fil-Ħajti aħna issa qed naraw li qed tifaqqa l-mart u konna nistennuh li, li, jiġri dawn l-affarijiet. Um, Il-progress ma kienx kif xtaqna. Għalhekk nafu li n-nies li jekinu għet qed jgħixu fil-kampijiet kien se joħloq iktar problemi. Hemm bżonn narraw kif se nsibu kaptu ta' dawn il-problemi, nkella l-violenza se tkompli tikber u jkun hemm iktar mart. Hemm bżonn li nibatu l-espert l-aħjar esperti tas-saħħa hemmhekk biex ikunu jistgħu jippreparaw pjan ta' ħidma għal ta' saħħa aħjar biex inkunu bekk qed ngħinu verament. Grazzi ħafna. Nishti, eh, nifraħlek, senjura għal mhux biss imħabba l-Ħajti anki għal Pakistan. Jina naf li inti dejjem se tkun fuq il-post meta hemm bżonn. Hawnhekk qed nitkellmu fuq diżastru kbir ħafna iktar minn elf persuna li tilfu ħallithom nies oħra li qed isofru mill-marda u n-numri ta' nies mill-quta qed ikompli jola. Imma il-flus mhux biżejjed, il-flus li qed nibatu hemm bżonn strumenti finanzjarji oħra. Dan joħroġ ċar. Hemm bżonn li nbidlu kif nagħmlu l-affarijiet. Naħseb li ovvjament jekk jirnexxilna nkunu iktar lesti biex nirrispondu meta jkun hemm kriżi umanitarji li jrikjedu għajnuna. Għalhekk, Sinjura Kummissarju, nħedġek biex inti tipprova tevita li sitwazzjoni bħal din terġa' tirrepeti ruha. Iva, grazzi, President. Illum irċevejt informazzjoni minn għadda li għal-Olandiza li issa illi illa fħajti għal dan l-axħar sena. Et tittina stampa verament kera imma realistika ta' dak kollu li għaddej bħalissa kif għaltinna ta' il-Sinjura Kommissarju. Imma donatur prinċipali minn eh, dan id-donatur, eh, ħafna eh, mod kbir minn dan id-donatur prinċipali ġimwiet imma ftit wasal. ħafna mill-flejjes għad irridu jaslu għaliex għalek irridu verament naraw li jindbatu dawn il-flus. Situazzjoni hija verament imwera hemm bżonn li nevitaw il-problemi ta' mart, naraw li jkun hemm ilma safi naraw li hemm biżejjed ilma hemm bżonn esperti li jmorru jgħinu biex jaraw li l-bjar ikunu qegħdin jaħdmu kif suppost u bekk nispera li l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu jistgħu verament jgħinu. Is-sur Kortis la strandek minuta, Sinjur. Grazzi ħafna, jina nishtiq nifraħ il-Sinjura Kommissarju l-sforzi li jgħat għamlet tal-ħajti. Imma mux qed namlu bizzejiet, għanna bżon iktar rizorsi imħabba situazzjoni u kemija gravi hemm bżonn li jkun hemm preżenza internazzjonali anki jekk hemm il-fondi mweda mhux possibbli li eh, dejjem isibu l-flus għal ċertu eh, kwistjonijiet umanitarji. Is-sitwazzjoni tas saħħa hemm bżonn naraw kif sensibula tarfa u anki l-ilma eh, eh, tajjeb għax-xorb. Il-Kummissjoni l stati membri għandhom jgħinu. Is-sur takkula l-minuta. Grazzi ħafna, President. Jena nibda billi nirringrazzja jina u koll il-Sinjura Giorgieva għax-xogħol kollu li għamlet il-Kommissjoni u importantissimu li l-Unjoni Ewropea tkun prezenti f'Ħajti u li u tkoll tkun evidenti li edha emmek. Aħna għanna responsabiltajiet nerfa' dan il-pajjiż. In-nies tant soffrow minħabba terremot u issa bil-kolera huwa importanti li l-flus imweda jaslu ta' malaj. Hemm ħafna NGOs li qegħdin jgħinu qed jagħmlu xogħol importanti ħafna u huma jistgħu jgħinu biex il-flus jaslu għand dawk li għandhom bżonnhom. Dawn l-laqdiet kemm hemm bżonn ngħinuhom għax huma qegħdin hemmhekk jafu fejn qegħdin il-bżonnijiet. Grazzi ħafna u fl-aħħar Is-Sinjura Kommissarju is njura Jorgeva biex tala. Grazzi ħafna, Sur President, nirringrazzjakom il-kol għall-impenn f'dan id-dibattitu, li jurejtu f'dan id-dibattitu, jina naħseb li din is-sitwazzjoni, din il-kriżi mhux waħda faċli u se tibqa' manna għal-żmien li ġej nafu kemm hija ser kemm se tkun serja l-problema anki fix-xhur li ġejjin qabel li jiġifieri l-affarijiet jibdew imorru għall-aħjar. Anki l-esperti tana eh, qed jgħidulna hekk u jiena naqbel meta intom tgħidu li hemm bżonn nibatu l-esperti tana mill-Ewropa minn eh, qed naħsbu li nofs miljun jew sa 750 elf persuna se jiġu infettati minn din l-epidemija u il- il-Pan American Health Organization u kol ti eh, dawn l-istess ċifri pala previżjoni ċifri tal-problema għalek huwa minnu li rriti konna mobilizzazzjoni immedjata biex natu għajnuna immedjata. Għandi erba punti. L-ewwel wieħed, kif nistaw verament nejnu? Huwa iż-żmien meta rridu nejnu il-laqdiet li diġa qegħdin hemmhekk nejnu għom biex jaġixxu ġifirintu għom il-rizorsi. Fl-istess ħin rridu namlu appell l-istati membri biex jgħatu assistenza, jibatu n-nies, assistenza in propja, in kind. Nafu li hemm bżonn ta' esperti ta' fis-saħħa biex jissaffa l-ilma, ġifieri il-mediċina li tintuża biex jissaffa l-ilma. Nies li jifmu kif dawn il-mart dan il-mart jista' jiġi evitat. In-nies jibżaw imorru fl-isptarijiet jew fiċ-ċentri għax jaħsbu li hemmhekk se jiġu f'kuntatt ma' nies li diġà huma infettati u jiġu infettati huma wkoll. Issa fuq il-flus li ġew imweda u anki il-bini mill-ġdid tal-Ħajiti. Il-weda tal-Kommissjoni aħna irnexxinna inżommu kelmitna aħna anki mal-iskadenzi zammejna l-rappresentant il-rappresentant Olja, ġifiri viċi Presidenta Kati Ashton u anki l-Kummissarju Piba, edin jaraw eżattament fiex edin mal-istati membri għal-flejjes li ġew imweda din xi ħaġa li qed nieħdu bis-serjetà xi reputazzjoni tal-komunità internazzjonali setħol e-, edha hawnhekk tiġi kritikata hemm ukoll limitu ta' kemm il-pajjiż jista' jassorbi dawn din l-għajnuna. Kif tilkom meta jiena wasal fajitu, fajiti, anki jekk dan dak il-traċedja kienet kbira ħafna, li kontettilkom li kbar imma problema kienet il-fat li huwa pajjiż li ma jaħdimx bla ebda amministrazzjoni bla ebda servizz ta' saħħa li jaħdem. Jiena fil-kampit rajt in-nies fil-kju u biex marru għanti tabib mhux għax kienu ma jifilux imma għax qatt ma kienu raw tabib bajnejhom. Iġifieri din hija situazzjoni imwera veru ta' dan il-pajjiż, pajjiż minsi, pajjiż fejn ma, ma emx sinifikat tal-ħajja kif aħna nafuh. Aħna qegħdin għadna nikumbattu mal-gvern ta' dan il-pajis eh, fuq ħafna affarijiet imma anki biex ikunem ċertu limitazzjonijiet fej jistgħu jumorru n biex l epidemija ma tinfirix. Għalhekk huwa importanti li aħna nifmu li l-problemi ta' Ħajti mhux faċli li nsibulhom tarfhom għax fil-qalba hemm eċiren ta' snin ta' eh, li, li fihom dan il-pajjiż xej ma kien qed jiġri, ma kienx qed jimxil l qudiem L-awtoritajiet ta' Ħajti qed iżommu mal-iskadenzi u mhux faċli jiena nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom għadni ma mortx dan l-aħħar. Imma e, e, jekk wieħed e, jimmaġina li jista ma jħallix li l-elezzjonijiet isiru anke li jipposponihom jista' jkun li nkunu qed inkabru il-kejos u mhux nikkalmawh. Minn dak li rajt jien din hija sitwazzjoni l-aħħar punt intom tlabtu biex aħna minnaħat tal-Kommissjoni nkun impenjati ta' bilħaq. U dan huwa min, minnu s-sinjura ta' ġusma uda se tmur minna da' stess fajti jiena rrit imur u kol għax issa dan l-istadju l-mobilizzazzjoni li natu tama l-nies. Anki n nistana stess li edin jaħdmu, edin jaħdmu bla edha f-situazzjoni impossibli, f-postijiet fejn n-nies il-, il, il il-nis li jaħdmu fil-qasam tas saħħa il-nis ta' ħajti stess, għedin iħallu għax għedin jibżaw, u jaqbdu jitilqu. Ġifiri, emżon li nżommu situazzjoni ta' kalma. Il-prezenza tagħna għandha tkun ukoll eżempju ta' kalma biex natu ftit tama l-nies. Ovvjament dak li du namlu issa kif għettu tajjeb il-fat li n-nies ta' ħajiti huma għandhom ħafna rieda u jixtiequ jelbu dawn id-diffikultajiet li qed jgħixu fil-preżent. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-Kummissarju Beknal u id-debattitu dwar l ajnuna urġenti għal Ħajti. Kollegi, il-punt li miss